L-autoritajt kompetenti tal-Greċja, issa, talbu li l-immunità ta', sur Spiros Danielis tiġi kanċellata skont l-artiklu 6 paragrafu 2 din se tmur il-Kumitat il kumitat tal affarijiet Legali aħna skont ir-regola tlita il-paragraf li ta' erba tar regolamenti Sinjura Ġustina Fiskos jajtem il-21 ta' novembru 2012